qed naħsbu fil-poplu ta' Boston lill-vitmi u lill familjari tagħhom. Grazzi għall attenzjoni tagħkom. Mela, fuq l-agenda sa dibattitu dwar il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea għanna dikjerazzjoni mill-Prim Ministru tal-Finlandja, Jurki Katajnen nilqak għawnek merħba fil-Parlament Ewropew. Prim Ministru, nishti nati merħba li kollega anzjan tana il-Ministru eh, ta' Finlandja Aleksandr Stupja. Jaftan il-possew minn fuq sisfel u fil-fatina eh, saqsejtu jekk għatmar fil-ġim għawnek u għalli le. Iżda, uh, Signori, nixti uh, nġbet l-attenzjoni ta'kom għal fatt illi memx proċedura ta' catch di għaj fl-ħar ta' dan id-dibattitu. Nixti nil-għaw kol il-President tal-Komissjoni, uh, President Jose Barroso, Manuel Barroso. Eh, ehm, eh, eh, tista' ċabċu kol jek tixtiequ l-komissarju, l-potring kollu xoħrajn ċabċu kol sur kalinan u kol. Tajjeb. L-Onorevoli Katajnan tista tkellem. Sur President, membri onorevoli, kif diġaħet, Sur President, aħna Il-bira flaxija smajna dan l-aħbar tan ċokkanti Numru ta' persuni nqatlu iżjed minn mija indarbu. Aħna qed naħsbu dwar il-vitmi hawnhekk huma l-familjari tagħhom. Aħna sissa m'għandniex stampa ċara ta' dak li ġara u għanna nistennew għal l-aħbar maħruġa mill-awtoritajiet um, Amerikani. Iżda, ikun xikun, tkun xi tkun il-kawza ta' dan kollu, aħna se dinaqdu mal-Amerikani. Jiena illum nixtieq nirringrazzja l-President Schulz għall-istedina tiegħu biex nindirizza għal parlament Ewropew. Illum dan huwa ta' nur speċjali għalija xina kontattiv fil-kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea f'ħajti għadult kollha Grazzi għall-integrazzjoni Ewropea jiena eh, parti mill ġenerazzjoni li kella jizzi opportunitajiet mill ġenerazzjonijiet ta' qabel jiena kelli l-opportunità per eżempju li nlesti l-istudji tiegħi fil-Università tal este fir-Renju Unit bħala student tal-Erasmus jiena dom sena hemmhekk nistudja l-affarijiet Ewropej din esperjenza fetħu għajnejja għall-importanza tal-integrazzjoni Ewropea kien periodu ta' Jina kelli l-sena ta' Erasmus fil-tijaj fil-sena ta' ottimizmu gbir fil-Londja kienet inaqdet fil-sihbet fil-Unjoni Ewropea l-implementazzjoni tal-Unjoni Monetarja l-Ekonomika ġiet ċelerata tejjiet tal-asħubija li kienet tmiss kien ehm, kienet et kienu għet jitlestaw. Illum sur President aħna ngħixu fi żminijiet iżjed diffiċli ninsabu fin-nofs ta' dibattitu importanti għal ġejjin eh, dwar l-Ewropa. Jina għalek ninsab grat għal din l-opportunità li eh, nista' niskambja l-opinjonijiet tiegħi magħkom. Id-dibattitu dwar l-integrazzjoni Ewropea eh, tintefa' taħt del mill-kriżi ekonomika. In-nies qed jinkwetaw dwar ix-xogħol, il-pensjonijiet il ġejjeni ta' tfal tagħhom u faċli li tifhem il u huma qed jinkwetaw jew anki qed jirrabjaw. In-nies fl-Ewropa huma pessimistiċi, għandna ngħiduha biċ-ċar. Jiena personalment nifhem dan iżda jinkwetani wkoll. Kolla ġejna sforzati nieħdu d-deċiżjoni diffiċli waqt il-kriżi finanzjarja. Pala konsekwenza nazjonalizmu u l u l-populizmu qed jimxu l-qoddim. Dawn deċizjonijiet diffiċli waqqaw il-fiduċa tan-nies fil-proġett tal-Ewropa. Il-bisa tiegħi hija li nħarsu il-ġewwa meta għandna ninfetħu, meta jkollna dubji dwar l-għanijiet tal-oħrajn, meta għandna naħnu flimkien. Illi nippermettu dawk estremi jitkellmu fid-dibattitu Ewropew meta jkollna il um, direzzjoni pragmatika il-qoddim. Manna Mannix inħallu dan kollu javvelena l-idea ta' integrazzjoni Ewropea u mannix inħallu dibattitu Ewropew li jiġi dominat mill-vuċiet mill-estremi. Xi wħud se jagħtu t-tort tal- t-tort l-Unjoni Ewropea għal problemi tagħna. Oħrajn mhumiex se jitkellmu dwar il mitta demokratika. Jina nifhem ukoll dawk illi um, jifirdu il-naħta fuq minnaħta tisfel. Aħna ninsew il-bazi il komuni tal-valuri u nitilfu il-possibilità li jibnu l-Europa, niblu fl-Europa l funkin Ma nistax naffordi għada kollu. Għanna eh, deċizjoni diffiċli li għanna nifoċawum għanna nibqaw ma' Sur President, membri onorevoli u għadovertana li aħna um, nitkellmu u nisfidaw dan il li estremi, għanna nispiegaw l persuni l-għaliex integrazzjoni Ewropea fil-fond hija id-direzzjoni tajba biex nerġa' niksbu l-appoġġ tal-poplu f'din l-aġenda għandna niżguraw li l-maġġoranza tal-Ewropej sibu li l-integrazzjoni hija ġusta mhix faċli iżda nistgħu nimxu l-qudiem jekk jekk nisqu fuq il-benefiċi tal-integrazzjoni Ewropea. U bekk għanna bżon ta' integrazzjoni ġusta. Jiena nifhem li l-nis fl-istati membri differenti u fis-sitwazzjonijiet personali differenti ma jistawx jaraw il-ġustizja fil-ħajja tagħhom illum il-ġurnata. Iżda, l-Europa tista' tkun iżjed ġusta fil-ġejjeni, jiena naħseb li tista' għalija integrazzjoni ġusta tfisser li l-Unjoni Ewropea tkompli tkun bazata fuq il-valuri komuni u regoli li huma rispettati fil-verità minn kulħadd u f'kull waqt. Integrazzjoni ġusta tfisser li waqt l-Istati membri jitlu għall iżjed integrazzjoni iżommhom djarhom f'kollox postu. Għanna noqogħdu fuq xulxin, iżda ma nistgħux um, ehm, natu eh, responsabilità lill-oħrajn U jizet importanti l-integrazzjoni ġusta tfisser l-Unjoni Ewropea tiffunzjona b'mod li n-nies jistgħu jappoġġaw dawk li għandhom il-familjari tagħhom u dak li għandhom. Hija kwistjoni ta' leġitimità, demokrazija u responsabilità. Jina minix qed niskellem dwar xi ħaġa ċokkanti hawnhekk, jina hawnhekk qed nitkellem dwar il-bazi tar regoli komuni u li najxu b'dawn ir-regoli li jinfittxu soluzzjonijiet komuni li huma meħtieġa. U biex naġixxu bir-reqqa għandna nitkellmu biċ-ċar. għandna bżonn ta' iżjed Ewropa, iżjed responsabilità nazzjonali, ma jistax kollok wieħed mingħajr lieħor, Sur President, se nispjega kif jiena nħares lejn l-integrazzjoni ġusta fil-prassi, fil-prattika. Jiena se nsemmi tliet kwistjonijiet u se nħares lejhom mill-lat tal-integrazzjoni ġusta L-ewwel net għandna nirrispettaw il-valuri komuni Ewropej u r-regoli li adottajnihom flimkien. L-Unjoni Ewropea huwa ħafna iżjed minn zona eh, tal-kummerċ tal liberu huwa komunità tal-valuri maqsuma. Għandna niddefendu dawn il-valuri Ewropej meta jiġu sfidati minn min ta' ġewwa. Jekk ma nagħmlux hekk, semwa għaw kredibilità tal-Unjoni Ewropea mhux biss fil-flajnejn tad-dinja iżda anki flajnejn ta' ċittadini tagħna jekk aħna ma inwarbu l-korruzzjoni ma nħarsux lejn il-korruzzjoni jew ksur tal-istat ta' dritt jekk ma nikkontrollawx l-evażjoni tat-taxxa jew it-tax havens aħna tinwaqgħu l-isforzi tagħna biex nibnu Ewropa aħjar pal l-Unjoni ta' Valuri aħna ddeċidejna l-integrazzjoni hija bbażata fuq demokrazija. ddeċidajna li nissostitwixxu l-użu tal-forza jew tal-qawwa mill-użu tal-liġi. Aħna, il-koll nafu li d-demokrazija tal-set tfalli jek mm, ma nsegwux ir-regoli komuni. Fil-kuntest u dan jfisser l-applikazzjoni tal-metodu komunitarju. Paradoss għal-dibattitu l-lum huwa li regoli għawin u istituzjoniet Ewropej għawin u ma ma innis eh, jaħarsu lejon bħala teddida li istati membri fil-fatt l-oppostu veru l-istat ta' dritt u l-istituzzjonijiet komuni jipproteġu l-istati membri speċjalment dawk li zar fosthom. It-tieni għandna nsibu l-bilanċ tajjeb bejn solidarieta u responsabilità. L-Unjoni Ewropea hija bbażata fuq is-solidarjetà, solidarjetà hija parti mill-essenza tagħha stess il-Finlandja tixtieq twettaq il-parti tagħha. Is-sem tal-budget tal-Unjoni Ewropea tagħna se jiżdied u aħna naċċettaw dan bħala element tal-solidarjetà. Finlandja qed terfa' responsabilità tagħha li tajn il-pajjiżi li għandhom bżonn ta' għajnuna finanzjarja. Aħna qed nagħmlu hekk permezz tal-istrumenti tal-ġestjoni ta' kriżi, il-self-direct. Iżda solidarjetà għandha tmur flimkien mal-responsabilità merfuha mill-istati membri stess kulħadd jagħmel ix-xogħol tiegħu. Kulħadd irid jieħu l-deċiżjonijiet politiċi diffiċli meta meta jispuntaw. L-Europa għandha tajn meta hemm bżonn tajnuna. Iżda kull stat membru għandu jerfa' responsabilità ħari eh, ħarija biex iżżomm il-finanzi tagħha bir-reqqa dawk li jiddeċidu dwar l-infiq għandhom jiġbru l-idħul, it-taxxa, il-gvernijiet nazzjonali u parlamenti huma responsabbli għal riformi nazzjonali. Tielet punt, biex l-Europa tkun iżjed ehm, saħħita għandna bżonn ta' iżjed integrazzjoni, il-gvern tiegħi jixtieq jkun hemm integrazzjoni iżjed fil-fond basta dan ikun ġusta mal-istati membri kollha l-sfida li zjed serja palissajja l-ħol inta xol. Wis Ewropej specialment iż-żaza jinsabu minar xol l-lum. Il-qat huwa problema għal-soċieta sħiħa, iżda l-ewwel net tolqot dawk l-individwi li qed jissiltu biex jaqraw bizzejiet. Il-ġimma li għaddit jena zort Lisbona. Jena kelli opportunità li nitkellem l student fl-universitarji jena bqajt impressionat mit-talent tagħhom u l-enerġija tagħhom. Iżda diskussjoni tagħhom zvelat kemm qed jinkwetaw dwar ġejni tagħhom. Jiena naf kif kif iħossu. Jina niftakar il-krizi finanzjarja fil-Finlandja, fil-disajnijiet, eh, eh, kważi 20% tal-persuni Finlandja eh, kienu edha, Finlandja kienet waslet fil-xifer l-insolvenza. Iżjed minn 10% tal-GDP naqqas 50 snin. Dak iż-żmien jiena kont student universitarju. Jiena niftakar li kontet naħseb qatt ma kont insib xogħol ma xtaqnix nigradwaw għax kien iżjed sigur li tibqa fl-università. Meta naħseb dawk iż-żminijiet koroħ anki e, e, derrit jibqaw ċari f'moħħi dwarhom. U l-Finlandja fil-fatt għadha tħallas il-prezz soċjali għal dak kollu. Għalhekk, sinjuri, l-ola priorità fl-Ewropa tagħna għandha tkun ix-xogħol memx eh, memx mod faċli biex, biex toħloq eh, impjegi ġodda mod sostenibli. Kieku dan kien eh, veru għamilne diġa jiena nappoġġa bisħaħ il-proposta biex nallokaw 6 biljun euro mill-budget tal-Unjoni Ewropea biex niġġieldu l-qat fossi zazax fl-Ewropa. U jiena qed nieħu pjaċir il-Kunsill Ewropew appoġġa l-kunċett tal-garanzija zazax, essenzjali li nsommu l-żazax magħna. Li zet importanti huwa li nilqaw rapidità biex nilqaw il-kompetizzjoni eh, globali. L-Europa għandha s-siri kompetittiva biex noħol u iżjed investimenti u noħol u iżjed xogħol hawnhekk l-Ewropa għandha għandha eh, tikseb iżjed teknoloġiji ġodda u industriji ġodda. Iċ-ċavetta li żied importanti hawnhekk fil-ġejjien ekonomika tal-Ewropa tinsab fir-riforma u fil-ftuħ għandna naħdmu maswi u mhux kontrihom. Sur President, għamilna passi l-qoddim enormi Frigwar tal-gvernanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea, nixtieq nirringrazzja dan il-Parlament għal rwol importanti tagħkom billi għaddejtu leġislazzjoni importanti ħafna kritika bħas six-pack u two-pack. Itħu fis seħħ tar regoli ġodda se se jinħtieġ xi riformi nazzjonali li jkunu diffiċli. Riformi strutturali mhux se jagħtu l-frott eh, mill-lejla għan-nar iżda riformi huma li żjed effettivi fit-tul. Jekk kulħadd jobdi regoli ġodda, l-ekonomiji tagħna se jkunu iżjed saħħithom. Dan mhuwiex mhix teorija ekonomika huwa sens komun. Sur President is-suq intern u l-promozzjoni tal-negozju ħieles intern huwa l-bażi tal-integrazzjoni. Dan mhuwiex bizzejiet, ma ksibniex bizzejiet, il-prodotti il qed jiċċaqalqu kullim kien fl-Ewropa eh, mod faċli sa l-implementazzjoni le. Il-suq il digitali wahdani u għata opportunità kbira għal ħolqien tax xogħol u għal kompetizzjoni l-Komissjoni tistima li l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea bekk tista' tikber b'5 bit biljun euro sal-2020. Eh, inkunu nġenen kieku ma nużawx dan il-potenzjal. L-e-commerce u l-e-commerce u l-kontenut digitali għandhom bżon su interni li jaħdem sew dan għajt jimxil qoddim grazzi għal Parlament Ewropew iżda x-xogħol qed isir bil-mod Għanna bżon ta' regolamenti intelligenti biex nappoġġaw l-ekonomija digitali. Sur President, għanna dmir illi nużaw il-potenzjali enormi tal-kommerċ tal estern tagħna biex u xogħol il-Kummissjoni Ewropea stmat illi il-, il din il-pjan ambizjuż tagħha jista' joħloq eh, żewġ miljun impiegi għandna niftħu l iswi u nagħtu l-kumpaniji Ewropej l-opportunitajiet li għandhom bżonn li nħtieġu. L-Ewropej għandhom il-ħiliet u l-kreativita biex ikollhom suċċess fis-suq. Għanna nemnu fina nfusna. Jekk aħna eh, nużaw il-protezzjonizmu u eh, niproteġu ruħna, nkunu għet eh, nifirdu ruħna mill-bqija tad-dinja. It-nedija tal-negozjati tal-kommerċ ħeles u negozjati mal-Istati Uniti u mal-Ġappun huma hija ta' idea tajba. Għanna nżommu l-momentum u bekk għanna nsaħħu l-Unjoni il, il, l unjoni finanzjarja. L-Unjoni Bankarja hija ta' eżempju tajba ta' ta' integrazzjoni. Hija dwar kif għanna niproteġu kontra riski fil-gwad tal-banek li eh, eh, Sur President, kemmi għanreveli tliet punti finali dwar kif l-Europa tista' tifaċċa l-ġejjien. L-ewwel qed għandna bżonn ta' su eh, tal-enerġija Ewropea li tkun integrata bis-serjetà. L-enerġija hija l-bażi tal-ekonomija. Il-kompetizzjoni globali għall-enerġija issir iżjed salvaġġa. L-Ewropa għandha taħdem sew għandha tieħu is-suq tal-enerġija interna bis-serjetà. Għandna inwarbu s-sussidji li jawġu s-so għanna bżon ta' jisiet investiment fl-infrastruttura tal-enerġija biex um, nafsu fuq dawn biex ikon jisiet investimenti dwar l-alternativi li produċu inqas emissjonijiet għanna bżon illi illi jinħarsu um, nappoġġaw l-effetti tal-emissjonijiet tal-sistema tal-negozju tal-emissjonijiet. It-tini għanna bżon ta' passi sodi fir rigward tal-difisa tal-politika dwar id-difisa s-sigurtat fl-Europa. L-Europa għandha tieħu iżjed responsabilità s-sigurtat tagħha. Għandna bżonn nitalmu naħdmu flimkien iżjed kooperazzjoni, um, nelbu l-limiti finanzjari tagħhom biex niprovdu industrija ta' difiża u sigurtà um, biex ikonna su fejn nistgħu nikbru It-tielet għanna nżommu il-itkabbir fuq l-agenda tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' miftuħa l-kandidati li jistħoq ilhom jissieħbu sur President membri onorevoli l-elezzjonijiet Ewropej li jmiss imissu se jsiru eh, f'sena din l-elezzjonija ta' l-ikbar importanza. Dan se jkun test ta', ta leġitmità demokratika tal-Unjoni Ewropea. Ir-riżultat se, se jurina direzzjoni futura tal-proġett Ewropew Komuni tagħna L-integrazzjoni Ewropea qatt ma ġiet sfidata bħalma jillum. Għanna ħafna xinħarsu hawnhekk u għandna nagħmluha bl-ikbar eh, gburija. L-integrazzjoni Ewropea urrit illi twassal għal paċi, stabilità u benessri illi qatt ma rajnija fl-istorja tagħna f'dan il-kontinent qabel qatt qabel. Aħna se nkomplu nagħmlu hekk. L-Unjoni Ewropea se toħroġ mill-kriżi anka eżjed b'saħħitha. Se ddum u mhux se jkun faċli. għanna nifokaw fuq dak li jaqadna u mhux li dak li fuq dak li jifridna. Għanna nibnu l-fiduċa tagħna flimkien aħna saħitna mill milli nkunu waħedna. Għandna rinforzaw ukoll il-ġustizzja tal-integrazzjoni um, Ewropea għax dan huwa l-aħjar mod biex nibnu Ewropa b'saħħitha u biex neġa' niksbu l-fiduċa tal-poplu fil-integrazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi. Prim Ministru Katajnen issa fisem il-Kommissjon u l-President Barroso. President, Prim Ministru, membri onorari, qabel ma nibda nixtieq nesprimi fisem il-Kommissjoni l-omor l-vitmi ta' dak l-attakki li saru ġewwa Boston il-biraħ nikkondannaw b'mod sħiħ kwalunkwe forma ta' violenza u ninaqdu flimkien mal mal-Amerika dwar din ġrata huwa bi pjaċir kbir li illum nista' ngħid meta il-Prim Ministru tal-Finlandja Sur Katajnen qiegħed jiddibatti il-direzzjoni tal-Ewropa mal-Parlament Ewropew. Nixtieq nibda billi nirringrazzjah għal kontribuzzjoni personali tagħhom lejn il-proġett Ewropew Is-sur Katajna nwera impenn impenn illi saħħa id-demokrazija, trasparenza u d-dialogu fl-Unjoni Ewropea. Fil-qosor il-Prim Ministru u l-pajjiż tiegħu qegħdin iqumu għal l-Unjoni Ewropea li hija komunità ta' valuri. U dan iwassal għall-ewwel punt li nixtieq nressaq li huwa il-mod li fih il-Finlandja tinkludi il-kunċett fundamentali tal-Unjoni Ewropea fostom il-liġi il-prinċipju ta' drittijiet ta' ugwaljanza u irrespettivament mill-dimensjoni jew il-pis ekonomiku tagħhom l-Unjoni tagħna hija unjoni ta' stati membri li jingħaqdu flimkien permezz ta' interessi komuni. Rispett, rispett għad drittijiet u tisma' il-leħen ta' kull stat membru individwali il-Finlandja u rrit illi mhux biss id-daqs tal-istat membru iżda huwa l-saħħa tal-idejat l-impenn illi dawn l-idejat jinġibu fis-seħ fuq kwistjonijiet dwar it-kabbir, is-suq waħdini u l-aġenda diġitali. Għal-ġustizzja, l-affarijiet soċjali, il-Finlandja edha minn ta' qoddim biex tfassal il-politika Ewropea dwar il-liġi il-Prim Ministru jagħti importanza lil dawn il-kwistjonijiet. Anke l-Kummissjoni fejn illum ir-riforma qed wassal ċertu piżijiet fis-soċjetà tagħna. Bekk qegħdin nippreżentaw il-proposti tagħna biex niġġieldu l-evażjoni fiskali illi jiswu l-Ewropa 1.2 biljun euro kull sena. Qed jintilfu taxxi tħul minn taxxi li jammontaw għal avas multijanwali finanzjarji ta' kull ta' sena. U dan ijat joħloq pis fuq min iħallas it-taxxi b'mod onest. Dan iwassal għal ċertuazzjoni. Bekk qed nitlob l-istati membri biex jaqblu malar kemm jista' jkun dwar il-proposta tal-Kummissjoni u li jkun hemm mandat ċar biex jinnegozjaw ftehim mal svizzera u pajjiżi oħrajn fil-viċinat fosthom il-Rapid Action Mechanism biex jiġġieldu kontra l-frodi. U jiena ħanħeġġeġ istati membri biex jieħdu impenn għall-azzjonijiet konġunti f'skadenza ta' żmien biex jimplementaw rekomendazzjoni fuq tax havens li il-Kommissjoni prezentat Deċembru li għadda jiena nirringrazzja l finlandja għall appoġġ dwar dan fostom l-inizjattiva tagħhom li tospita seminar mal-Kummissjoni fl-aħħar ta' dan ix-xahar il-President, Prime Ministru, membri onorali. Fil-diskors dwar il-kompetitività li għamilt jien enfasizzajt il-pożizzjoni tal-Finlandja bħala l-istat membru li qiegħed minn ta' qudiem fl-indiċi ta' kompetitività fejn il-Finlandja qiegħda fit-tielet post fid-dinja. Fl-Europa kollha waqt li qegħdin noħorġu mill-kriżi u nixprunaw il-kompetittività u importanti li nħarsu lejn il-Finlandja nitalmu mill-esperjenza tagħhom dawn huma lezzjonijiet li jridu jieħdu żmien tagħhom wara l-kriżi tagħha fid-disajnijiet il-Finlandja ħadet diversi riformi strutturali biex terġa' tifforma l-ekonomija tagħha, terġa' tikseb kompetittività u tieħu l-elementi tal-ekonomija tagħhom. Dawn huma prinċipji li ħafna stati membri qegħdin isegu u li l-Finlandja qed tappoġġa bis solidarjetà li dawn il-pajjiżi. Il-Finlandja qiegħda tifforma l-Unjoni Bankarja wkoll. L-avvenimenti fiċ-Ċipru juru kemm importanti dan u kemm urġenti wkoll. Bi pjaċir kbir nixtieq ngħid illi wara x-xogħol ta' trialogu intlaħa ftehim dwar il-mekanizmu supervizorju uniku. Iżda l-iktar lezzjoni importanti dwar dan huwa li dan m'għandux ikun eżerċizzju wieħed huwa eżerċizzju ta' kuljum il għaliex hemm bżonn li naħdmu biex nibqgħu kompetitività kif għarfet il-Finlandja u kif urrit permezz tal-isforzi tagħha. President, il-Finlandja qiegħda fi dialogu mal-imsieħba Ewropej tagħha bħala membru attiv fl-Unjoni Ewropea nixtieq nirringrazzja lill prim Ministru għar-rwol tiegħu biex ifassal dan ir-rwol u fil-kooperazzjoni tiegħu dwar dan. Nixtieq nirringrazzja lill Finlandja għall kontribuzzjoni tagħha lejn l-Unjoni Ewropea tagħna. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi, President Barroso, fisem eh, l-IPP il-President Joseph Dole, President tal-Parlament, President ta' Komissjoni, Kommiss, eh, Prim Ministru, nishtiq nappoġġa l-istqarrijiet mill-kellima preċedenti dwar eh, l-attakk li sar f'Boston, naħseb illi fl-IPP għanna Is-seta is-seta li niġġieldu kontra din dan it-terrorizmu għadu ħadd ma jaf minnu. Min wassal għal dan iżda ġi minn fejn ġi mhux normali li jkun hemm dawn l-affarijiet soċjetà, soċjetà li tħaddan il-libertà nies li qatt mamlu xejn ħażin il-ħadd kull mamlu ġew maratona issa qed jisfaw vittmi edin jesprimu il-libertà tagħhom permezz l-isport dan mhux aċċettabbli rridu niġġieldu kontra il-terrorizmu. Smajtkom ħafna attenzjoni jina nappoġġa ma' ħafna punti jinti ressaqt, iżda nixtieq naqsam miegħek diversi osservanzi u ftit mistoqsijiet. L-ewwel net dwar tifsira tal-Ewropa. L-Ewropa mhix biss proġett ta' integrazzjoni, l-Ewropa huwa proġett ta' tqassim ta' valuri. U llum mingħajr l-Ewropa l-affarijiet kienu jkunu għar Bżejt wieħed jagħti ħarsa lejn l-Islanda illi fallit ikkollassat. Mhux qed ninjora d-diffikultajiet tal-Greċa iżda fejn konna nkunu llum mingħajr l-euro. Irridu niġġieldu kontra l-estremiżmu billi ngħidu l-verità, nkunu responsabbli u nuru ċertu solidarjetà wkoll. Irridu konna iktar integrazzjoni Ewropea mingħajr ma jkun nebda biża ngħajru dan. Ngħidu dan fi żmien ta' kriżi wkoll. Fosthom fl-armonizzazzjoni soċjali fiskali mhux tabu mhix standardizzazzjoni li tkun ta' xkil l-armonizzazzjoni tfisser illi inqasmu is-setat tagħna fuq numru ta' sigħat ta' xogħol fil-ġimgħa fuq il-lif. Is-suq u wkoll għamel diversi għamil ħafna progress iżda minħabba ċertu diskrepanzi nazzjonali kien hemm ħafna konsegwenzi pjuttost negattivi. Iżda kien hemm forsi forsi nuqqas ta' kompetittività minn 60 miljun be fil-impriża tiegħi hemm differenza ta' spejjeż ukoll assoċjati ma' dan. Ġiri kultant jaf x'inhu ma' differenzi li hemm bej pajjiż u ieħor. Bekk għandna bżonn ta' ċertu armonizzazzjoni fiskali inkella l-imprizi kollhom jers u lej postijiet fejn għandhom inqas spejjeż għaw ħafna nies li tilfu x-xogħol, ħafna imprizi fallow, kollegi il-problema hi illi huma l-istati membri li qegħdin jipprovaw jindirizzaw il-problemi tagħhom waħedhom. Għandna bżonn iktar Ewropa, Ewropa iktar ġusta. Hemm il-qat fl-Ewropa, iżda hemm ix-xogħol ukoll. Il-problema hi illi dawn ma jinsabux fl-istess post. Għaliex ma nistawx nikkonsidraw il-problema tal-qat minn aspett Ewropew. Illum mhix responsabilità Ewropea, nistgħu forsi nieħdu vantaġġ mal-vantaġġi Ewropej fit-taħriġ, fil-riċerka, fil-politika ta' koeżjoni, nistgħu forsi niffaċilitaw it-trasferiment tal-ħaddiema iżda jekk ma jkollniex avviċinament konġunt irridu nieħdu azzjoni konġunta dwar dan. U biex il-ħaddima il-żaza jisibu xogħol dwar dan aħna appoġġajna il-skema tal-Youth Garanti ħadna għost li jintum appoġġajtu dan ukoll irridu nmorru l in Prim l-maġġor parti minnkom taqblu ma' Ewropa, Ewropa b'saħħita, ekonomija b'saħħita biex niksbu dan ir-regoli tagħna għandhom jiġu applikati bit-trasparenza il-budgets għandhom jiġu bilanċati, il-deficits għandhom jitnaqsu, ma nistawx nejxu iktar nof u iktar mill-li għedin nindahlu u bekk nistaw nżidu l-konfidenza biex ikun hemm iktar investiment. Ħafna pajjiżi li huma affettwati mill-kriżi ir-rati ta' interess huma tali illi direttur ta' kumpanija ma jistax jiffinanzja proġett. Kont il-Greċa tkellimt ma' direttur partikolari u għal saqsini jekk nistax ninvesti bitħul għal 12, u 12% u jinatlu le ma tistax illa li xirrati ta' interess huma qolin wis eh, dan ma jkunx ma jwistawx iwaslu għal ebda xogħol u dan hija problema li rridu nindirizzaw. Fostom il-problema tal-qat, il-qat fost iż-żaza rridu nsibu soluzzjoni naf illi forsi hawn min jista' jitħasseb dwar dan iżda ma wasax jizmin żmien li naqsmu d-dejn bejnietna fl-interess fl-Ewropa biex il-rati ta' interess għall-investituri ikunu l-istess fil-pajjiżi kollha. Mhux nistandardizzaw kollox għalik, Prim Ministru, jekk għandekx forsi rimedju differenti. Forsi jaf ikun aħjar illi innaqsu l-interessi għall-imprizi li qegħdin joħolqu x-xogħol u nagħmlu użu għal ċertu rizorsi tagħna għal dat tip ta' investiment. Dan it-tip ta' avviċinament għandu jiġi akkumpanjat b'governanza iktar saħħita, garanziji reċiproċi biex l-istati membri ma jkunux pożizzjoni li jkunu jħallsu għal l-oħrajn l-istati membri għandhom ikollhom l-insolvenza tagħhom stess, għandhom ikollu iktar konsistenti, iktar integrati mid-diskors tiegħek Prim Ministru. Tkellimt dwar it-tajjeb li hemm fl-Ewropa. Taf illi ħafna drabi jiena ma nitkellimx iktar milli nagħta ħin għandna bżonn ta' sens komun wara kollox. Iktar ma naħdmu flimkien iktar ma nkunu integrati, iktar ma l-affarijiet ħajaħdmu, iktar l-Ewropa tħatħares l-interessi tagħna l-koll. Grazzi. Äh, Herr Kollege Daul, Sie haben selbst Beifallstürme auf den Tribünen. Sur Daul, anke il-gallerija edin iċabċpulek, iżda u importanti illi skont ir-regoli ta' din il-kamra fil-pubbliku fost il-pubbliku ma tistawx iċċabċbu u ma l-membri biss li jistaw iċċabċbu. Iżda nista' nifhem il-għala intom kontu qegħdin iċċabċbu. Issa fisem is-soċjalisti sur Swoboda. Fil-bidunet nishti nenfasizza dak li qal mill-President ta' din il-Kamra dwar dak li sar f'Boston. Natu l-omur tagħna wkoll daw kollha li sfaw vittmi tkellimt dwar l-integrazzjoni, l-integrazzjoni kienet il-qofol tal-diskors tiegħek nista' naqbel. Iżda dik dik li hija niġġinna għandna niġġieldu għalija fl-Ewropa. Din is-sitwazzjoni fl-Ewropa llum il-qatt dwar is-sitwazzjoni soċjali politika inti semmejt ukoll li ħafna ċittadini ma jaqblux mal-politiki Ewropej u ħafna huma kontra l-Ewropa u dan huwa perikolu. Irrid ukoll l-indirizza tħassib ta' ċittadini u nkun serju dwar dan mingħajr ma nidħol ċertu diskors populista. Prem Ministru, irridu nkunu ġusti lejn iċ-ċittadini inti tkellimt dwar is-sitwazzjoni tal-Finlandja ftit snin ilu. Il-Finlandja ma kienieċ għada fl-Eurozona, ma kienieċ teżisti l-Eurozona, hemm differenza fostom is-sitwazzjoni tal-Latvja. Il-Latvja ma kienx każ tal-Eurozona, is-sitwazzjoni hija differenti, għandna bżonn ta' ċertu solidarjetà differenti u soluzzjonijiet Ewropej. It-tieni nisabu fi kriżi kriżi illi illi fostom edha tiġi mejjuna mill-politika Ewropea sfortunatament. Kif ċittadin jista' jirriforma s-suq ta' xogħol pereżempju meta il-messaġġ ewlieni mill-Ewropa huwa illi innaqsu il-qofol soċjali, l-infiq soċjali fostom l-infiq fuq l-edukazzjoni pereżempju. Tkellimt ma' ċittadini fil-Portugal huwa tajjeb huwa minnu li mort hemmhekk Iżdi jekk inta inti tistaqsihom dwar x'jaħsbu dwar it-trojka u l-politika Ewropea fil-pajjiż tagħhom dwar trojka illi qablet fuq pakkett fejn il-qorti kostituzzjonali tal-Portugal qalet li din mhix kostituzzjonali u rridu imbidlu il-politika tagħna. Veru, l-integrazzjoni tfisser kooperazzjoni bejn it-tramuntana u n-nofsinar. jina mort il-Finlandja diversi drabi u provajt niltaqa ma istituzzjonijiet, startups fil-ambitu teknoloġiku. Il-Finlandja għanda ħafna xturi mhux biss f'aspett makro, iżda f'aspett mikroekonomiku. Ila għala ma nagħmlux użu minn dan il-modell biex inkunu nistaw inwaslu ċertu possibiltajiet kif kistaw isiru ċertu riformi dwar is-sitwazzjoni makroekonomika. Il-Kommissarju, il-Viċi President jgħidu s sitxu li ġejn l-affarijiet ħajmorru aħjar. Ilhom jgħidu hekk, issa qegħdin fl-aħħar għadna ma qadix naraw raċ ta' dawl. Għaw ħafna wedit dan li qed jaraw il-ċittadini l-affarijiet mhux qed jaħdmu tajba ħafna iktar membri mit-trojka qed jgħidu hu responsabbli għal xiex. Irridu nieqfu. Il-Kummissjoni hija responsabbli għal politika. Ma naqblux ma dak li jagħmel jgħid is-surren iżda huwa persuna responsabbli għandu jieħu responsabilità mhux it-trojka. Ma nafux eżattament x'tagħmel it-trojka, mhumiex dis hija l-Kummissjoni illi hija responsabbli ejjew nieqfu minn din il-loba il-Kommissjoni għandha terfa ir responsabbiltajiet tagħha il-Kunsill għandu jaqbel ukoll ilha li iċ-ċittadini qegħdin iktar u iktar jieħdu fastidju dan it-tip ta' attivitajiet l-istess jott tal-Ċipru, Portugal u pajjiżi oħrajn. Dwar it-tkabbir għandna bżonn iktar tkabbir biex iċ-ċittadini jagħmlu r riformi Nistgħu naqblu iżda psikoloġikament mhux possibbli li titlob ċertu riformi jekk m'hemmx tama illi fl-aħħar ta' din l-istess riforma ikun hemm possibilità ta' tkabbir. Hawn min qed jgħid li m'hemmx flus ta' tkabbir. Produċejna studju mill-istituzzjoni triljun ta' flus edin jin triljun kull sena edin jintelfu kull sena minn telf ta' taxxi jekk dawn imorru lura lejn l-autoritajiet fiskali nkunu nistgħu nħallsu id-dejn tagħna nifinanzjaw il-proġetti ta' tkabbir. Meta il-medja bdow jippubblikaw diversi affarijiet is-sur Cameron qal irridu nqumu daqsxejn fuq saqajna l daqsxejn il-kmim. Issa rridu nxamru naqra l-kmim so kultant eh, forsi sur Cameron jista' ixammar daqxie il-kmim, the proof of the pudding is in the eating, ġiviri. Irridu naraw xinu ma rizultati, irridu naraw sa tagħmel Signora Merkel nispera li inti sur Prim Ministru se jkollkom mhux biss eh, wedit hawnhekk kif qed tagħmlu dan huwa kunċett ta' integrazzjoni ġusta. Mhuwiex tajjeb illi minn is-Sinjur jista' joħroġ flusu jinvestihom f'tax havens u minn ma jistax jagħmel hekk jibqa' frir. Għaliex għandna nħarsu lejn l-Istati Uniti u nipprovaw ma nagħmlu xejn qed jagħmlu l-Istati Uniti. Iċċaqal u Lussemburgu, ċaqal u l-Awstrija. Mbagħad għandna l-istrateġija komuni jridu nappoġġaw lill-Kummissjoni li konna strateġija komuni kontra l-evażjoni fiskali. Qed nieħu pjaċir li qed isir ċertu xogħol fuq dan qed nieħu pjaċir illi l-Ministru ta' finanzi ħajamlu xi ħaġa dwar dan. Iżda ovvjament irridu naħdmu dwar il-tax differential fl-Unjoni Ewropea. Għanna bżonn bazi ta' fiskali uniformi. Mux tajjeb illi diversi kumpaniji morru mux l-Olanda, mux biex jinvestu iżda biex jifrankaw it-taxxi. Mux konċett ġust, mux konċett ta' kooperazzjoni. Ewropew u il-Prim Ministru wkoll jieħdu nieħu pjaċir jekk inti forsi tista' tbiddel idea tiegħek dwar l-FTT għax din taf tkun parti mill-konċett ġust, konċett ta' Ewropea, Ewropa ġusta. Għaliex ma nenaqdux mal-pajjiżi l-oħrajn forsi jikkonvinċuk xi darba il-Prim Ministri tal-Europa ħadu responsabilta tal-Kunsil mal-Kunsil għandhom iktar interess u iktar responsabilta u jekk aħna naslu għal mod li fih it-trasparenza jina naħseb Prim Ministru illi aħna nistaw namlu kontribut, kontribut għall-integrazzjoni dan huwa li għanna namlu fl-Europa jekk joġbok. Zommu f'moħħkom l-integrazzjoni Ewropea li tfisser iktar integrazzjoni mill-meta il-Finlandja tista issolvi l problema waħda. Nieħdu l-eżempju tal-Finlandja, iżda l-eżempju tal-Finlandja f'ambitu trasparenti f'Ewropa iktar relevanti għal daw iż-żmien. Grazzijiet. Vielen Dank. Das Wort, das Wort hat jetzt für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten der Vorsitzende, Herr Verhofstadt. Grazie, Sir Verhofstadt. Grazie, Sir President. Lewen ewel net irrit eh, ninaqat eh, ma' dak il-intqal minnek u Sur Barroso fur l-attak Boston. U grazzi wkoll Sur Prim Ministru għall-intervent tiegħek, għad-diskors tiegħek. Naf illi inti espert fil-ġlieda kontra l euroscetticizmu għaliex inti Eh, ikollok titratta mal-Finlandiżi ta' veru u taf kif għandek titratta magħhom imma dan jagħtina opportunità li nifmu li dan id-dibattitu qed ikollna miegħek mhux biss dwar problema Finlandiża u laqqas ma hu eh, fenomenu tradizzjonalment eh, Brittaniku dan l-euroxettiċiżmu fenomenu mifrux f'dawn l-aħħar ġranet inħolqu partiti politiċi ġodda fil-Germania, l-Alternativa fir Deutschland, partit euroxettiku illi irrit li l-Germania toħroġ mill-Unjoni Ewropea fil-fema tiegħi dak li qed jitolbu mhijiex alternativa għal Germania. Anzi, irridu li l-Germania toqtol ruħa bideja għaliex minn dak li qed jipproponu hekk jidher Naħseb illi dak li qed jipproponu huwa huma ħmerijiet ew li eh, naqsmu l-euro f'żewġ partijiet jew inkella mmorru lura għal muniti nazzjonali li kellna. Imma jiġri x'jiġri dak li qed jipproponu huwa li aħna infarku niframmentaw l-euro. Kollegi, naħseb illi huwa il-moment xira illi nisħu fuq dan jekk hemm pajjiż wieħed illi li fl-Ewropa illi sejbati minn din is-sitwazzjoni propju hija il-Ġermanja u dak li qegħdin jipproponu l-alternativa għal li qed tipproponi il-Germania hija tkun traċedja mhux biss għall-Ewropa imma għall-Ġermanja wkoll. Eh, li se tfarrak il-magra tal-esportazzjoni ġermaniża u eh, eh, titfen il-miraklu ġermaniż. U jina mux etnajt dan biss, Sir President, etnajt dan propju xem il-provi jina għandi u dim jamnek l-studio li għamel ING, it-tini l-akbar bank li jem fl-Olanda mill-ferra li għandhom fl-Londra, ġifiri dan tfassal fl-Londra, fil-City tal-Londra, fej jista' wieħed jagħmel analiżi ta' dis sitwazzjoni aħjar mis-City ta' Londra. U l-analiżi indipendenti indipendenti li saret edaturi turi illi jekk jitfarrak l-euro tkun apokalissi. U ovvjament eh, ftik il-nasba tinqabat ukoll il-Ġermanja se jkunu iċ-ċifri f'dan l-istudju. Eh, jiena nissuġġerixxi li tagħmlu 18 miljun kopja eh, fil-Parlament Ewropew u tibatuh lil kull ċittadin Ġermaniż. Sur President għanna nitkellmu dwar il-Komitat tal-Budget dwar dan. Jgħid il-President, il-konsegwenzi u maċari kompli il-kellim illi il-muniti il kellim illi il muniti il muniti għal-swieq ewlenin eh, fil-Europa se jitnaqsu 20 U t-tini konklużjoni l wasal il-rapport hija illi Deutschmark mill-ġdid Eh, jiġi jiswa daqs id-dollaru, jiġifieri jitlaf jitlef mill-lum għal 20% tal-valur tiegħu u bekk l-importazzjoni u l-enerġija jiġu jiswew wis. U l-aħħar konklużjoni ta' dan l-istess rapport huwa li jekk jispiċċa l-euro il-GL il-GDP tal-Ġermanja jonqos fil-mija fi żmien sentejn. Nirrepeti, din miex alternattiva serja għal ġermanja dak li rajna jumejn ilu dan huwa suicidju għal ġermanja ħmar il-lejl għall-Ewropa u mhux biss għall-Ewropa imma anki għal-Renju Unit għaliex f'dan l-istudju wieħed mill-ikbar vittmi għandu jkun ir-Renju Unit għax se jitlef 5% tal-GDP tagħhom immedjatament jekk l-euro jispiċċa. Għalhekk kollegi, Sur Prim Ministru, m'għandniex bżonn alternattiva għal Ġermanja. Aħna għandna bżonn alternattiva għall europa Dak hu li għandna bżonn. Unjoni politika, jiġifieri, gvern Ewropew, teżor Ewropew, u jina ħad gostu kol nisma dak li għal Joseph Dol meta tkellem dwar il-suq tal-bonds Ewropej u għanna fond, għanna bżon ta' fond ta' rizoluzzjoni Ewropew ukoll. Nikkonkludi, Sur President, wasanna f'sali pittorro, jew sensiru l-ġnus ma'uda tal-Europa Konfederazzjoni ta' statijiet jew inkella na' insiru uh, Stati Uniti tal-Europa. Nafxini lażla tijaj u nittamel se tkun lażla tijak ukoll fil-ġejjeni. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Verhofstadt issa l-grupp tal-ħodor. Is-Sur Kon Bendit, grazzi Sur President, eżis kollegi. Jiena sen kompli fej waqaf Guy Verhofstadt, Sur Prim Ministru, inti għat il-kelma elfej darba il-kelma regola. Naf mela li inti tħobb ir-regoli u l-bażi tad-demokrazija huma propju ir-regoli. Imma F'komunità hemm regola li kultant tkun iktar importanti minn dik tal-kontabilità, jiġifieri ir-regola tas-solidarjetà. Il-pajjiż tiegħek il-Finlandja huwa pajjiż li għandu koeżjoni soċjali, koeżjoni tas-solidarjetà li hija impressjonanti. Biss meta intom titħlu fl ispazju Ewropew, mbagħad intom tifmu Eh, ikolkom eh, tifmu l-affarijiet b'mod naqra kiesaħ li għandkom mill-naħa ta' tramuntana. U għalhekk intom kultant ma tifmux eżattament dak illi qed jiġri fl-Ewropa. Tafu illi kultant naħseb illi inti eh, eh, tkellim bħala rappresentant tal ukkija Naf illi intom għandkom il-Nokia, eh, Iva, inti finlandista ta' veru. Imma l-problema mux din, il-problema hija li inti finlandista ta' veru. Ebda problema b'dan. Imma, illum, intom ma jkollkomx Ewropa solidari kieku jekk ma jkunx hemm budget Ewropew ma jkunx hemm responsabilità integrazzjoni, responsabilità nazzjonali, ma għandek raġun, imma f'moment ta' kriżi jekk din ir-responsabilità kollettiva mhix eh, solidarjetà li turi l-kapaċità politika tal-ispazju Ewropew permezz ta' budget Ewropew, qatt minnhom aħna se naslu jekk għada mhux se jirnexxinna niżguraw li dan il-budget Ewropew ma jkunx biss magħmul mill-kontributi nazzjonali imma jkun budget ikun eh, msejjes fuq riżorsi propji mela Jien għandi messaġġ sempliċi ħafna għalik. Intom tafu x'inhi l-ikbar rebħa ta' Margaret Thatcher, l-ikbar kisba ta' Margaret Thatcher kienet illi i għamlet 27 tifel u tifla, 27 gvern eh, Ewropew illi il-koll id-defendew l-istess talba, irrit flusi l-ura din hija telfa Ewropea. Intom ukoll innegozjajtu l-Finlandja, eh, pajjiżi oħrajn, dak li intom innegozjajtu hija propju telfa tal-idea Ewropea, tas solidarjetà Ewropea, u nittamal l kollegi tagħna hawnhekk mhumiex se eh, jingħaqdu f'dan il-proċess ta' telfa. Għaliex? Għaliex fil-kriżi li qegħdin fiha F'din il-kriżi il-budget illi qed jiġi propost bit-tnaqqis tal-fondi strutturali ta' 20% għal Greċja, għal Greċja oh, xerf, u għal 22% eh, għal Portugal. Proset, mela, il-bazi tana, un-bat Joseph Dol li għamel parti mill-ħodor Ewropej għal illi jekk aħna ma jirnexxinniex illi nipproponu xi ħaġa li tasal biex naqqas il-pis ta' dejn tistaw tajdu u tippuntaw sebajkom lejn il-Greċja u l-Gvern Grek imma bħalissa huma iċ-ċittadini il-popli tagħna li qegħdin iħallsu għal-kriżi u għalhekk hemm bżonn illi konna font komuni għad-dejn biex innaqsu dan id-dejn jekk l-Italja kienet ħalset wieħed fil-mija inqas għad-dejn tagħha kieku għanda 20 biljun, kieku ħalset 2% jkolla 40 biljun biex terġa tirkupra l-ekonomija tagħha, ġifiri solidarjetà huwa mezz li konna font komuni għaddejn Ewropew sejħulu kif tridu biex wieħed jippermetti il pajjiżi tagħna jerġgħu jqumu fuq saqajhom sur Prim Ministru jekk se titkellem fuq ir-regoli mela daħħal frasek illi hemm regola importanti ħafna. Ħallu il-popli għaddejjien daqsek wiċċhom lejn il-ħajt tħalluhom fil-kriżi u li wieħed joħloq kondizzjonijiet politiċi li mhumiex sostenibbli. Umbat taf se jiġri illi l-razzjonalità tal-estremizmu illi se jirbaħ. Dak inti tittifem bħala Prim Ministru Finlandis. Grazzi. Grazzi, Sur Combendit. Issa is-Sur Callanan. Grazzi, Sur President. L-ewwel net nesprimi wkoll is-sentimenti li esprimew oħrajn qabli u eh, nesprimi s-soba tiegħi dwar dak illi ġara f'Boston il-bieraħ Pal eh, ma ħafna minnkom zgur tafu tifmu, il-ġimgħa li għaddiet eh, kienet eh, ġimma ta' soba wkoll għal-konservativi li għax mietet Margaret Thatcher ma' 25 sena ilu i la direzzjoni ġdida għall-Ewropa f'dak id-diskors famuż tagħha li għamlet fi Bruġ. U issa meta wieħed taħares lura lejn dak id-diskors għadu rilevanti għal dak li qed jiġri llum biex nikwota. Dak li għanna bżon u għalli nieħdu deċiżjonijiet fuq il-passi li jmiss u ma nħallux li nanfusna kunu aljenati minn għanijiet utopiċi. L-utopja għatma tiġi għatma s-sirrealta x'nafu li kiku s-sirrealta kiku ma toġobniex. Imma xorta illum ħafna edin jifokaw fuq konċetti astratti illi l-proġett Ewropew jista' jsir realtà. Għalihom it-tweġiba hija iktar Ewropa. Sur Prim Ministru, blajnuna tal-Gvern tiegħek, il-Kunsill, fassal fil-fema tiegħi direzzjoni iktar realista bil-reformi u bil-budget eh, imnaqqas Ewropew. mil naħa tal-grupp tiegħi aħna nifirħulek nittama illi jirnexxilek tikkonvinċi il-kollegi tiegħek fil-Parlament Ewropew illi dan huwa pass aqli għaliex oħrajn iridu jonfqu iktar flus mis-soċjalisti. Nifirħulek ukoll għall-oppożizzjoni tiegħek għall eh, l-idea eh, inkonċepibli tal-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji il-problemi tagħna bdew fil-ġranet ta' Jacques Delors, bedna mill-kompetizzjoni swiq miftuħin li kienet tidim tiddefendi Margaret Thatcher lejn armonizzazzjoni u regolamentazzjoni żejda. Mbagħad il-Kummissarju Verhoeven mill-Grupp tas Soċjalisti qal li regolamentazzjoni Ewropea tiswa l negozji eh, Ewropej 600 biljun euro, erba darbit il-GDP tal-Finlandja. Imma aħna għadna noħorġu iktar liġijiet iktar mill-li jifilħu l-ekonomiji tagħna u xorta u xorta għandna 26 eh, miljun eh, persuna qiegħda. Einstein qal id-definizzjoni tal-ġenwa li tagħmel l-istess ħaġa eh, u toqgħod tirrepeti dejjem l-istess ħaġa u tistenna riżultati differenti. Naħseb wasal l żmien il naqdu triq oħra l-euro kien propju dan eh, eh, eh, l-idea ta' din l-utopja aħna daħalnieh minnar maħsibna dwar il-konsegwenzi ekonomiċi. L-euro kienet fortizza mibnija u msejsa fuq ir-ramel tqal li l-euro ma jistax jeżisti mingħajr gvern Ewropew u l-aġenda kienet ċara anke dakinhar. Issa il-federalisti reali bħal is-Sur Stubb hawnhekk Eh, japprovaw din l-azzjoni. U għallek kien rrit imur lura u narax għal u meta kien hawnhekk f'din il-Kamra fl-2006 kenna il-Baby Toucher li kien qed jitkellem hawnhekk il-Sur Verhofstadt min jafsar minnu dak. il sur Stub dak iż-żmien għal illi ma tantx hemm federalisti hemmhekk, hemm ħafna moħbijin imma mhumiex federalisti ta' veru, m'għadhomx jeżistu dan, naħseb illi da m'għadux jgħidu dawn l-affarijiet fil-Finlandja. Kieku xi mexxejja eh, nazzjonali kienu iktar onesti 15-il sena ilu kieku llum maħniex fejn qegħdin għaliex il-prezz ta' dan il-proġett utopiku se jkun qares ħafna għal ħafna pajjiżi b'mod partikolari tiegħek għaliex aħna nafu eh, il-bailouts x'inhuma. il-Finlandiżi irridu illi il-flus tal-kontribwenti tagħhom eh, f'naqf f'pajjiżi oħra, aħna nafu mill-Ministru eh, tal-Finanzi tagħkom u żgur ma triċ hekk. Aħna rridu nkunu onesti dwar se jfisser eh, se tiswar il-sħubija fl ewro u rridu nieħdu deċiżjoni xir għaliex u jekk ma nagħmlux dan aħna qatt ma nistgħu nħarsu lejn l-isfidi reali tal-Ewropa li nibqgħu kompetittivi f'dinja diffiċli ħafna. Sur Bolkenstein li huwa mill-grupp politiku tiegħek qal bir-raġun illi l-euro kienet sleeping pill illi uh, permettit l l-Europa tieħu nasa Iva, kultant anki il-liberali ġibu għazewċ kultant. Aħna għanna naqsu l-burokrazija, għanna niftħu s sweq ta' xogħol, nirristrutturaw l-ekonomiji tagħna, niftħu iktar għal iktar kummerċ u innaqsu l-preżenza tal-Istat. Din hija soluzzjoni għall-Ewropa, ma jekk aħna tallimna xi ħaġa mill-ħajja ta' Margaret Thatcher hija li l-bidla tkun hija possibbli jekk inti lesti tiġġieled għaliha. Barra minn dan il-bini iva hemm rieda għall-bidla għall-Unjoni Ewropea li tiffoka fuq ekonomija iktar b'saħħitha tirriforma politiki tagħha għas-seklu 21 u d-deċentralizzazzjoni ta' seta. Iġifiri 25 sena wara li diskors ta' Margaret Thatcher għadu qed jurina direzzjoni li għandna bżonn naqbdu. Ejja ma nibqgħux gran Fatima li moddi u nimxu il qoddim f'direzzjoni ġdida. Grazzi, Sir Callanan. Issa l-grupp IFD, e Sur Terho. Ja tervetuloa Grazzi, Sir President, u merħba fil-Parlament Ewropew, Prim Ministru Kotonen Meta l-kollega jieqaf, inkompli. Is-Sur Terho. Sur Verhofstadt, aħna nafu. Merħba fil-Parlament Ewropew, Sur Katanen. Inti għat illi intom tridu integrazzjoni ġusta ħatmu kontra ġustizzja ma fuq il-kontenut prattiku se jkun hemm differenti kif smajna diġà illum ħafna jaħsbu li trasferimenti ta' tħul u mumiex ġusti. Inti għat li inti taqbel ma' aktar integrazzjoni imma ma' ċejn dwar il-kwistjonijiet domestiċi kemm hawnhekk u anke f'pajjiżek u anki il-klim stat federali ma' ċek taqbel xew le fil-Parlament Ewropew. Tista' tuża il-kelma stat federali smajt illum għala hawnhekk kemm viżjonijiet estravaganti ġew espressi. Ġifiri, iktar ma timxi eh, f'dik id-direzzjoni iktar l-affarijiet isiru ċari Angela Merkel qalet pereżempju li hija għandha tama li tkompli l-Unjoni Ewropea f'Unjoni Ewropea li hija bħala stat federali. Anki David Cameron ta' opinjoni differenti ħafna sur Prim Ministru. Għalfej hija taħrab minn din ir-realtà. Għalfej ma tiġ tiddiskutih dan is-suġġett integrazzjoni ġusta. Tinkludi pożizzjoni ġusta u jekk tajdinnex tajdinek inti taqbilx jew le ma' stat federali. Jekk hemm bżonn ta' definizzjoni iktar preċiża mela tina din definizzjoni forsi eh, eh, ikun ifisser konċentrazzjoni ta' seta, għajdinna jek taqbel xiktar mal-Ġermanja jew mar-Renju Unit, għalmenu għajdinna dan. Il-kellim li miss, Is-Sur Gustafsson, Sur President, pal kollegi tijaj jiena u kol, nishtiq nesprimi s-soba tijaj lejn dawk il-vitmi u l-familji tagħhom wara l-attakki li kexkxuk li seħħu f'Boston. Nixtieq ukoll nagħti merħba lill prim Ministru Kajtanen merħba hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Nixtieq ngħid li l-Iżvezja u l-Finlandja huma ġirien. Żewġ pajjiżi rib ħafna ta' xulxin imma aħna wkoll għandna relazzjonijiet tajbin bejnietna li għanna prezzom ħafna jena twilit fil-Finlandja u mbagħad mort ngħix l iżvezja ġifieri relazzjoni tiegħi mal-Finlandja hi waħda speċjali. Nisħaq fuq il fatt li l grupp Gwien GL għandu uh, eh, pozizjoni qawwija ħafna kontra l-politiki ta' austerita li inti qed tippromovi u il- l-interessi tal-banek qed jingħataw iktar importanza mid-diffikultajiet reali taċ-ċittadini, nuqqas ta' dħul, għad tnaqqis fis-settur pubbliku, 26 miljun persuna fl-Ewropa huma qiegħda kważi wieħed minn kull erba fi Spanja u fil-Greċja kważi 50% fil-mija taż-żgħażagħ huma qiegħda. U llum il-qat fost iż-żgħażagħ qed jiswa iktar mill-budget sħiħ tal-Unjoni Ewropea l-organizzazzjoni tal-Salib l-Aħmar qalet illi eh, ħafna mill-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea hemm żonijiet ta' kriżi fejn hemm il-ġuħ u hemm ħafna faqar. Il-kriżi tant hija serja illi wieħed irid mur lura qabel it-tieni gwerra dinjija biex isib sitwazzjoni simili u ntqal illi s-snin li ġejjin se jkunu ibsin tassew. sew Dawk li se jitilfu hawnhekk huma dawk li għandhom dħul baxx u nisa illi huma qiegħda dawn jintlaqtu darbtejn mill-miżuri tal-austerita għaliex l-opportunitajiet biex jitflu fis-suq tax-xogħol qegħdin dejjem eh, jonqsu u huma qegħdin isiru dejjem iktar dipendenti ekonomikament fuq l-oħrajn. Għalhekk in-nisa għandhom bżonn iktar infrastrutturi soċjali bħal kura ta' tfal, kura tal-persuni anzjani u jekk dawn l-affarijiet jisparixxu mis-settur pubbliku sfortunatament huma l-familji l-iktar in-nisa li jridu ibatu l-konsegwenzi. Irrid ngħid illi jiena kontent illi il-gvern tiegħek għal illi e, irrit innaqqas il-faqar u differenzi fit-tħul fil-Finlandja din hija ħaġa tajba imma dawn huma għandhom ikunu għanijiet tal-Unjoni Ewropea wkoll. Jien għandi mistoqsija għalik. Jiena nistaqsi. Jekk u kif il-gvern finlandis se jirnexxilu jagħmel dan biex innaqqas il-faqar u e, innaqqas il-differenzi bejn it-tħul fil- Eh, fil-Finlandja. Umbat inti fil-program tal-gvern tijak għat illi taqbel ma l-FTT, taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji, imma inti inti id-deċidejt eh, illi ma tinaqax mal-11 stat membru illi rridu jdaħlu din it-taxxa. U nixtieq nkun naf għalfejn id-deċidejtek. Nirringrazzjakom tal-li l opportunità li nitkellem ma' Prim Ministru qal fid-diskors tiegħu li għandna bżonn ta' iktar Ewropa, imma jiena nwieġbu għandna bżonn ta' Ewropa ferm differenti. Grazzi. Grazzi, Stur Gustafsson, issa għal dawk non affiljati Sur Sinclair. Grazzi ħafna, Sur President nishtiq ninaqtu kol ma dawk il-kommenti fuq l-attak ta' Boston u nishtiq namel kondoljanzi tijaj l-familji ta' dawk affettwati. Il-terrorizmu mandux għat ikun ta' suċċess. Il-dibattitu huwa fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea u nishtiq nejt li normalment eh, nsiba diffiċli ħafna biex namel punti tijaj f'minuta. Għedin nitkelmu fuq l-Imperu Sovjet illi ma kienx jagħti każ li n nies tiegħu l-opinjonijiet tagħhom u meta eh, dan isseħ wasal għal referend oħrajn ninjoraw il-tifdil tal-nis bħalma maġara per eżempju f'ċipru, jew inkella il-forsi okkupanti fil-tramuntana ta' ċipru. dan u hija l-Unjoni Ewropea li rebħet il-Premju Nobel, le il-futur tal-Unjoni Ewropea huwa wieħed ikraħ ħafna l-Ewropa sa tfalli. In-nies qegħdin jibżgħu l-Unjoni Ewropea eh, u kif ukoll eh, ir-Renju Unit għandu joħroġ mill-Unjoni Ewropea malajr kemm jista' jkun. Sur Prim Ministru. is-Sinjura mm. Jakonsari mbagħad is-Sinjur Jaten Makki. Dawn huma erba' kollegi nisa. Nibdew bis-Sinjura Korħola. Ntolbok iżom ma l-iskadenza tal-ħin. Grazzi, sur Katajnen, inti tkellimt fuq fuq l-integrazzjoni realistika f'dan il-żmien ta' kriżi ekonomika il-populisti fil-pajjiżi differenti u qegħdin jitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, għan qegħdin nitolbu eh, fil qegħdin nifokaw fuq l-austerità u noħolqu soluzzjoni tal dawn il-problemi serji. Bħalma intqal mill-President Dol il-ġimgħa l-oħra fil-laqgħa tal-Kroazja, il-loġika tagħna kienet illi nifokaw fuq l-ekonomija biex noħolqu politika soċjali biex nifukaw anke fuq tkabbir u noħolqu x-xogħol u għamna għamnek san kompli bil-Finlandis. U għalek huwa naturali ħafna li kull stat membru jrid flusu lura. Kif dan mhuwiex eh, loġiku jekk kulħadd jingħata l-istess ammont ta' flus lura, inkun qegħdin niċċorkolaw il-flus tagħna minn Brussell u b'xi mod ieħor kulħadd irid flusu lura ovvjament. sabiex flimkien naħdmu flimkien aħjar aħjar li naħdmu wahidna. Dinja waħda mill-valuri bażiċi tal-Unjoni Ewropea. Il-suq intern mhuwiex xi suġġett seksi ħafna, però dan jaffetwa ħafna l-ċittadini Ewropej u għandu potenzjal għal tkabbir, potenzjal għal ħolqin tax-xogħol u anka u kol brabta mal-suq digitali fejn anka t tmur tajjeb ħafna nixtieq nikkumplimenta l-gvern tiegħi fuq din il-kwistjoni. Eh, L-Ewropa forsi sejra ħażin però l-integrazzjoni digitali eh, ma imxieċ u kol brata maġla bizzejiet. ħafna istituzzjonijiet u l-istati membri huma responsabbli ta' dan kollu il-xedu rapporter tal-grupp tagħna fuq il- proposta tal-drittijiet tal-awturi semmew numru ta' kustjonijiet jina nishtiq nsemmijom, ġifiri l-industrija u r-rwol eh, tagħha fil-ħolqien ta' xogħlijiet u għalhekk irridu nipprovovu il pożizzjonijiet ta' dawk kollha li u kontenut, pereżempju mużiċisti, kompożituri fost oħrajn biex intejbu su intern eh, u importanti ħafna li il-kondizzjonijiet ta' dawn il-ġeneraturi tal-kontenut jitqisu b'mod serju. Anke ta' tqis id-diversità lingwistika parti minn hekk nixtieq napprezza wkoll il-xogħol li sar fil-Finlandja fiħdan eh, l-industrija tal-mużika. Grazzi ħafna, kollega, sinjuri. Nitlobkom tpoġġu bil eda u nitlobkom ukoll titħlu fil-kamra, tpoġġu u tatu parti eh, f'dan il-dibattitu. U nitlobkom anka titolbu l-kollegi tagħkom jirrispettaw ir-regoli li għandna hawnhekk. Nitlobkom tpoġġu bil-qeda u eh, tipparteċipaw f'dan id-dibattitu nkella ibqgħu barra. Is-sur Swoboda saqsini għalfejn il-Prim Ministru eh, Kajtanen mhux qiegħed jirrispondi issa eh, bejn l-ewwel u t-tieni round dan għaliex il-gruppi wrewna li dan huwa dibattitu ġenerali. Ek għaluli il-servizzi sur swoboda taf eh, kemm inħobb dan il-wol tas segretarju ġenerali. Grazzi ħafna sur President. Is-Sur eh, Terho. Prova jitkellem fuq il-Stat Federali flimkien ma' Massur Katanen. U hawnhekk ma natajċ il-blue card, però kont insaqsi kieku x'kienet il-pożizzjoni tas Sur Terho u tal-partit tiegħu u l-grupp parlamentari tiegħu fuq l-euro. Li isa ċirkullu minn ġurnata. Apart minn hekk nixtieq nasam rispetti għaj mas-sur Kajtenen għaliex huwa rnexxielu jibda dan id-dibattitu hawnhekk eh, fuq il-livell Ewropew anke fuq livell nazzjonali fuq il-futur tal-Ewropa. Dan huwa suġġett importanti ħafna. U l-argument huwa wieħed b'saħħtu ħafna fi żmien fejn l-euro xettiċi eh, qegħdin jieħdu il eh, qegħdin jiddominaw illum il-ġurnata. il ġurnata anka meta kwistjonijiet ta' demokrazija u tal-moviment ħieles qed jiġu dubidati llum il-ġurnata. Fortunatament hemm numru ta' eżempji tajbin ta' dan il-dibattitu fih dan iċ-ċittadini u dan il-dibattitu jista' jressaq il-muntanji, per eżempju, anka d-dibattitu fuq il-refuġi fiskali fost oħrajn illi snin ilu dan id-dibattitu kien impossibbli biex isir, esempio Lussemburgu u l-Awstri qegħdin jiftħu l-banek tagħhom u anka David Cameron semmi din il-kwistjoni fl-aġenda tiegħu. U dan l-aspett tal-ġustizzja fit-taxxa li huwa importanti wkoll. F'Dublin, fil-laqa tal-Ministri tal-Finanzi sar ukoll progress fuq din il-kwistjoni kien wieħed tajjeb Għalek nishtiq nerġa' nagħmel l-istess mistoqsija illi għamel il-President eh, tal-SNDs, is-Sur Swoboda, huwa possibbli illi fejn għandna bżonn ta' iktar ftuħ, rridu niftħu il-banek, rridu konna iktar ġustizzja u s-sekretezza tagħhom. Forsi nerġgħu nitkellmu fuq l-FTT, L-Unjoni Ewropea għandha bżonn iktar ġustizzja u anka azzjoni fuq il-ġustizzja fiskali u anka fuq l-FTT. Naħseb dak huwa l-mod kif għandna nimxu. Grazzi. Sur President. u tajab li naraw is-sur Katanen hawnhekk, il-Prim Ministri tal-Istati Membri ma tantx jiġu hawnhekk. Suġġett tal-diskors eh, tiegħek kien fuq l-Ewropa ġusta u l-koll naqblu ma dan il konċet però nixtieq inkun naf iktar dettalji u iktar eh, dettalji fuq il-viżjoni tiegħek għandna bżonn viżjoni. Sena ilu din kienet idea distanti meta konna naħsbu fuq il refugi fiskali. Però għanna bżon ir-rieda, il-Kummissjoni kalkulat illi l-evażjoni fiskali waslet għal telf ta' 1000 biljun euro fl-istati membri u għalhekk għandna bżonn eh, miżuri konkreti biex niprevjenu dan il-fenomenu. Għandna bżonn dispożizzjonijiet l-Unjoni Ewropea anke l-istati membri eh, bnew l-Unjoni Bankarja unti anka għamilt referenza għalija l-istati membri għandhom il-proġetti tagħhom. Però l-evażjoni fiskali, l-korruzzjoni u anka dawn ir-rifuġi fiskali eh, għadhom jeżistu u xejn ma tisir fuqhom u l-Kummissjoni mamliġ bizzejiet fuq dan, fuq dan il-punt. Bħalissa, il-kussjoni tal-futur tal-Europa huwa jekk usser nexxinna insewwu dawn id-djufijiet tal-Unjoni Ewropea billi niffukaw iktar fuq ir-responsabilità jew inkella fuq l-aspett federali, jew inkella li nżidu il-flessibilità tal-kondizzjonijiet li jeżistu eh, fl-istati membri differenti Jena nishtiq nisma' ktar dettalji minna naħa tiegħek għax ċert li għandek eh, l-idea tajbin tiegħek f'dan il-qasam. Issa jmiss is-Sinjura Ħassi. Nerġa' nitlob il-kollegi jpoġġu bil-qiegħda joġobkom. Sur Prim Ministru eżis kollegi. Eh, L-evażjoni fiskali mill-kumpaniji tiswa 2000 euro fis-sena il-kull persuna huwa ħafna iktar faċli għal dawk il-kumpaniji multinazzjonali li joperaw illum il-ġurnata. Però sissa ma minna xejn fuq din l-evażjoni fiskali. U hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa biex eh, ma nkunux mm, qegħdin naqgħu lura u ċ-ċittadini ma jkomplux ibatu fis-sena din is-sena sena li jmiss u anka fil-futur biex noħolqu anka ċerta sikurezza lil ċittadini tagħna. Irdu niddefendu din bażi finanzjarja u nwaqfu l-evażjoni fiskali u noħolqu eh, taxxi Ewropej bħal pereżempju l-FTT Id-dispjaċini li l-gvern finlandiż iddeċieda illi iwaqqaf eh, din it-taxxa eh, fuq il-kumpaniji. Grazzi President, dan id-debattitu wera li kien hemm xi ħadd li kien sorpriż li għaliex il-populiżmu qed jiżdied madwar l-Ewropa ma waċar li l-Ewropa xi żballa mnitux hekk għax kieku dan ma kienx ifeċ. Xinajdu dwar il-politika tal-Ewropa f'pajjiżi, mhux forsi maħabba fihom li waslu għal suwiċidi għal ċertu eh, impiegati fil-kumpaniji dan juri kemm il-politika Ewropea tħares fit-tul, rridu nħarsu lej perspettiva ġenerali, per eżempju l-politika kummerċali, fejn aħna rridu nħarsu l-produzzjoni tagħna, ma nistgħux naċċettaw kompetizzjoni inġusta tal-pajjiżi barranin. Nitkellem dwar il-Trattat ta' Schengen li ħoloq ħafna problemi anke ta' sigurtà fir-realtajiet tagħna ta' kuljum, hemm bżonn nerveduh. ngħidu dwar l ewro li hekk kif inhu mhux qed jaħdem, speċjalment tal-pajjiżi ta' nofsinhar tal-Ewropa, u anke l-Bank Ċentrali Ewropew li suppost standard ta' taħossib inqas il-banek u ftit iktar tiħossib l-imprizi tittejn ukoll l-investimenti. Umbagħad l-aħħar domanda. Għaliex flok natu biljun euro li turkija tħul tagħha fl-Ewropa dawn il-flus nużawhom għal qeda u għall-imprizi tagħna jinsabu f'diffikultà? Grazzi. Kolleginnen und Kollegen, ich kann jetzt keine weiteren Zwischenfragen hier mehr um as Eżis kollegi, mandi lebda iktar eh, mistoqsijiet. issa għal non affiljati sur bronz. Id-dikjerazzjoni tal-Prim Ministru eh, ġit wara diskors ieħor fuq l-integrazzjoni reġjonali tal-Unjoni Ewropea bbażata fuq valuri komuni fuq id demokrazija, fuq il-libertà tal-kelma, man bat l-istati membri batu il-nies eh, il-ħabs għaliex jużaw dan id-dritt l-iktar li aħna entużjasti fuq il-soċjoliberalizmu. Umbat huwa semma li l-integrazzjoni reġjonali fuq l-aġenda edha fl-aġenda tad-dinja aġenda li dejjem tibqa' l-istess u dejjem hija fasla mill-istess nies. U sa jitkellem anka fuq il-kummerċ u l-ostakli tal-kummerċ mhux biss bejn stati membri differenti ma kabej reġjun u ieħor u jgħidulna li l-Ewropa għandha tkun iktar kompetittiva fuq anka il-tnaqqis. Grazzi sur Bronze. Is-Sinjura Gal Pelz mill-naħa tal-PPE. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Prim Ministru. Grazzi ħafna ta' sibijiet tiegħek dal-għodu. U Grazzi tal-qijat hawnhekk u tal-qijat titkellem fuq l-integrazzjoni ġusta u kredibbli. Nixtieq nibda billi ngħid li naqbel miegħek fuq punt partikolari ġifiri fuq eh, il-proposti tagħna li jistgħu joħolqu benefiċċji jekk inkunu f'sistema integrata. Sistema illi tatina eh, sistema ta' ġestjoni tajba għal kriżi għandna bżonn nieħdu l-miżuri li hemm bżonn nieħdu biex nħolqu dawn il-benefiċċji tangibli fuq medda ta' żmien qasir. U sfortunatament jidher li l-Kummissjoni qiegħda toħloq dawn il-proposti ġodda, dawn l-idea ġodda pero ma jkollhom dawn il-benefiċċji ehm, prattiċi għaliex bħalissa qegħdin naraw l-ċittadini u l-istati membri qegħdin ikomplu ġorru il-peace eh, anka per eżempju il-qat eh, tal-żgħażagħ dan huwa punt importanti ħafna u għandna nitkellmu iktar fuq għandna nisimgħu il-vuċi taż-żgħażagħ. Naħseb illi eh, nisimgħu dak li jkunu jridu jgħidulna, però r-rispons tagħna huwa wieħed limitat ħafna u jdum ħafna biex jasal ukoll. Jina naqbel li dan il-proċess ta' risposta għandu jaġġel iktar u mux eh, sempliciment eh, iwassal għal lista ġdida ta' suġġetti ġodda u ma naslum kien. Għanna bżon azzjonijiet konkreti biex umbat naraw xirridu nindirizzaw fil-żmien immedjat. Regoli komuni, iktar integrazzjoni, li nistaw naħdmu fl-imkien fuqom, u nużaw moħħna u qalbna favur il-futur u naħdmu iktar fuq drittijiet tagħna. Grazzi ħafna, Sur Paksas. Sur President, Sur Prim Ministru, il-kriżi ekonomika jidher illi qiegħda tispiċċa meta tqis il-livelli tagħna ma' tliet snin ilu għandna ħafna qatt 50% qatt tal-żgħażagħ. Kenna protesti kullimkien f'Pariġi, f'Londra, f'Ateni u għanna ħafna eh, nies b'xogħol prekarju eh, u nies mifnin bil-faqar. Din il-kwistjoni hija waħda soċjali. U daqt nibdew nisimgħu slogans eh, minnaħa tal-persuni ta' stati membri differenti biex jinaqdu fl-imkien fil-bidu ta' dan is-seklu innotajna illi eh, il-gvernijiet għandhom bżonn jindirizzaw din il-problema tal-qatt taż-żgħażagħ biex ikonna futur aħjar. Grazzi non amfiljati Sur Stadler. Sur President, Sur Prim Ministru. Għanna krizi finanzjera noħda tal-qat, għanna krizi strutturali fl-Europa u il-risposta tijak forsi irridu niddiskutu iktar anka dan il-qasam tal-enerġija. Għanna bżon u kol anka politika ta' difiza iktar soda. Anka l-kwistjoni ta' tkabbir. Għadni għadna laqas biss irkuprajna mill-aħħar tkabbir u rridu tkabbir ieħor. Da mhumiex kwistjoni li sejnuna insolvu il-kriżi u laqas insewu situazzjoni preżenti jina minix favur dan ir risposta ta' difiza kemm f'Ċipru, kemm f'Spanja, fil-Portugal li qegħdin jaraw din it-tip ta' politika. Ma naħsibx li din hija triq li għandna nieħdu, id-difiża m'għandix taqsam. Irridu nkunu iktar kompetittivi, irridu nkunu iktar reali fl-ekonomija tagħna. M'għandix taqsam ma' dawn il-politika ta' difiża. Fisem il-PPE, is-Sur Mitchell. Grazie President jien naħseb li jekk irridu naraw fejn ħanimirħu, irridu naraw minn fejn ġejna. Naf li waħda mill-problemi, per eżempju, huwa li persuna fl-20 30 tiegħu fil-Litwanja laqas biss jiftakar fuq il-ħajta Berlin. Ma jiftakarx, ma jafx l-istorja u ma jafx xal xi waslet din l-istorja tal-Ewropa. Qed naraw li fl-aġenda tikonna l-kelma austerità li qed tidher darba wara l-oħra flok nitkellmu dwar konsultazzjoni u li ngħidu lin-nies li għandna bżonn stabilità. Iżda fuq kollox President aħna rrifjutajna u ċħadna it-tama. Mux qed tutana, tagħna qed nibqgħu ngħidu lin-nies qed nagħmlu imma mhux qed ngħidu għala qed nagħmlu dawn l-affarijiet. Għal bosta snin ħafna nies ma kunux jemnu li l-Bank Ċentrali Ewropew kellu lodod biex iħares il-munita tagħna u mamlu ċara li għandna din il-possibilità. Rridu niċċaraw darba dejjem li l-Bank Ewropew għall-Investiment jekk ikun meħtieġ jintuża bħala mod biex nixprunaw it-tama u biex nżidu l-istimoli. Għandna bżonn stimoli u wasal iż-żmien biex nwaslu dawn l-istimoli u naħseb li stabilità tal-Ewropa hekk teħtieġ. Mus suppost għandi 30 sekonda oħra, President. U xek. Inkompli. Fil-rigward Is-sitwazzjoni li ninsabu fiha bħalissa aħna fl-moddi kellna sitwazzjoni fejn fil-waqqa tal-ħajt ta' Berlin kien ħajkonna Ewropa Ġermanika jew inkella Ġermanja Ewropea. Kanna namlu din l-għażla diplomatika, nafu li kanna waslu biex insaħħu s-sisin u rajna li issa affarijiet oħra tifeġġu. Is-supervizjoni tal-banek u l-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek irridu jkunu l-aħħar pass. Aħna għandna bżonn stimoli, neħtieġu stimoli u l-Bank Ewropew l-Investiment jista' jwassal għal dawn l-istimoli. Grazzi. Il-President, grazzi l-Onorevoli Kellam. Grazzi. Grazzi lill prim Ministru, grazzi għal messaġġ tiegħek għall ottimizmu pragmatiku bbażat mhux fuq invenzjonijiet ġodda, iżda bbażat mod sod biex inkomplu ma' regoli komuni u l-valuri komuni. Nishtiq nagħmel tliet punti wara dak li qal Alex Stubb. Wieħed ngħid tlieta jekk ħanamel bħalu. L-ewwel punt li nixtieq nagħmel huwa dwar trasparenza. Issemma li triljun euro jintelef kull sena bħala evażjoni tat-taxxa. Għal daqstant għandna bżonn informazzjoni kredibbli u biżejjed. Inkella mhux ser nkunu nafu fejn ninsabu. L-ekonomisti rajna li meta l-ekonomija bdiet tirpilja l-ċipru bdiet tisfronda feġġet il-kwistjoni ta' ċipru. Iżda aħna nabżon solidarjetà, klim sbieħ imma solidarjetà għandha żewġ binarjiet. tfisser li trid impenju responsabiltajiet fuq iż-żewġ naħat, trid fiduċa reċiproka li tapplika s-solidarjetà fi kriżi għandha tkattar iktar impenn għal iktar riformi. Għal darboħra, għanna bżon tarif dwar xinija situazzjoni reali. Għankomplu nitnikru noqodu nil-mentaw fuq il-flejjes disponibli, jew ħan ġeneraw iktar flejjes permezz ta' riformi. Aħna wasanna f'moment kritiku fej n-numru ta' dawk li jixtiequ l-vot għal-iktar flejjes josbqu l-dawk li għandhom il-talba biex naqtaw il-flejjes. Għalek għanna bżon iktar Nis. biex ikonna iktar riżultati, għanna bżon iktar voti. U għalek nishtiq naħlaq billi nikwota lil Margaret Thatcher li qalet li mannix, it-taxxi mux edinem hemm biex naqtaw qalbna fuqhom jew ngħidu li m'hemmx possibiltajiet, imma qegħdin hemm biex jgħinu biex jgħinu anke n-nies bħal Margaret Thatcher li kien statista mill-laqel. Grazzi. Grazzi. Il-President. Sinjuri, nitlobkom tpoġġu bil-qeda teħdu postkom il-Prim Ministru eh, Katanin għandu diskors tiegħu u nixtieqkom tatlu ħwieden. Hemm 50 kollega li qegħdin iduru mal-kamra li għadhom ma ħadux postkom postom qed jieħdu laqat tal-grupp u taħdidiet bilaterali propju hawnhekk f'din is-sala. Ma naħsibx li tagħmel għajb għall-udjenza li għandna fil-gallerija x'jaħsbu dwarna. Ma naħsibx li huwa punt ta' dinjità u naħseb li huwa nuqqas ta' rispett għal kollegi li qed jieħdu sehem fid-dibattitu. Naħseb li dan mhux xira. Beifallskundgebungen auf den Tribünen. Komplett Präsident. Is-soltu mhux permess li l-viżitaturi ċabċbu imma nista' nifhem din iċ-ċabċiba. Issa ngħaddi l-kelma lill-Prim Ministru. President, kollegi, grazzi għal kommenti tagħkom ifakkarni li din id-diversità tal-opinjoni tfakkarni propju fil-dibattitu li kellna fil-koalizjoni ta' sitt partiti f'pajjiżi. Ħafna ħsibijiet fil-gvern u konna niprofaw nsibu kompromess fuq il-valuri differenti u fuq l-opinjonijiet differenti u niprofaw nsibu mod kif nimxu l-qoddim. Klim li nem il-mikrofonu. Għanna prim ministru wieħed u xek dik id-differenza. Jienu kon nixtieq nikwota lil Margaret Thatcher. Ħapjaċir nisma' ħafna mill-kommenti tagħkom li xtaqgħu jikwotaw lil Margaret Thatcher. Thatcher darba qalet li l flus ma jaqgħux mis-sena, mis-sema tiksib tara kif jkun jistħoqlok li taqlaħħom hawnhekk f'din id-dinja. U naqbel ma' din il-kwotazzjoni, naqbel ma' din l-idea. Nixtieq nikkommenta fuq entitajiet kbar, bħal pereżempju unjoni bażata fuq ir-regoli u fuq l-istat ta' dritt. Peress li jiena favur Unjoni Ewropea bbażata fuq ir regoli dan ifisser il-qofol tal-ħsieb Ewropew. Anzi, aħna nemnu li l-istat ta' dritt jista' jwassal għal bażi ta' regoli b'saħħithom u li tgħix skont ir-regoli hija bażi essenzjali tad-demokrazija. Isek ikollok tim tal-futbol u jilabu l-futbol mingħajr regoli komuni ma jagħmilx sens. Għalhekk La l-Unjoni Ewropea hija Unjoni tal-Valuri hija wkoll Unjoni ta' Demokrazija u għalhekk jeħtieġ nisħu li rridu naħdmu skont regoli komuni u nirrispettaw istat ta' dritt. Inkella ma jkollna xejn. Nkunu tim bħalli kieku ħafna klim sabiħ iżda mingħajr impenn komuni. Għalhekk bbażati fuq regoli u hija tant importanti u għalhekk importanti nirrispettaw istat ta' dritt fl-opinjoni tiegħi. Ħafna minnkom kienu mħasbin bħalma aħna lkoll mħasbin dwar il-futur tas sigurtà soċjali jekk ħammexxux politika ta' austerità jew ta' konsolidazzjoni tal-budget u se torqod wisq fil-laħam il-ħaj li ċittadini. Il-kwistjoni tagħna hija li aħna rridu sigurtà soċjali li tkun twassal punt fejn aħna nkunu biżejjed kompetittivi biex nwaslu l-flejjes. Is-sigurtà soċjali hija prekondizzjoni għall opportunitajiet daqs għal kulħadd. Pajjiżi huwa tant dipendenti fuq il-kummerċ barrani li madwar 50% ta' dħul tagħna jiġi minn dan is-settur. Dan ifisser li biex nkunu nistgħu nwaslu sigurtà soċjali ġeneruża rridu nkunu kompetittivi mhux fl-Ewropa, mhux fil-pajjiżi ta' tramuntana tal-Ewropa biss imma fuq skala globali. Dan ifisser li tant għandna bżonn flejjes li ma nistgħux nsibu dawn il-flejjes minn soċjetà Finlandiża biss irridu nsibuhom il-kunċett barrani minn barra mill-pajjiżna. U dan ifisser li sena wara l-oħra huwa essenzjali li jkollna relazzjonijiet biex insaħħu s-sigurtà soċjali li tagħti opportunitajiet indaqs lil kulħadd. Dinja waħda mir-raġunijiet għala aħna għanna eh, kwistjoni tuħ ta' taxxa li waslu għal kważi 3% tal-GDP tagħna f'dawn l-aħħar snin. Aħna ridna nsaħħu l-sigurta soċjali, naqqasna r-rata ta' taxxa biex nkunu kompetittivi fuq skala globali. Għaliex inutli tajt li għanna edukazzjoni tant olja u importanti fil-Finlandja u tant innovazzjoni u investejna fis sigurta soċjali għal 20 ta' snin u issa aħna ovvjament irridu niksbu profit minn dawn permezz ta' sigurtà soċjali, innovazzjoni u sistema ta' edukazzjoni. Għalhekk is-sigurtà soċjali għandha ħabib, għandha bżonn il-flejjes, mhix biex teorija biss imma li jagħmel sens ukoll. It-tieni net kien hemm xi kollegi li semmew id-dejn mutu. Dan ifisser li President jiena nħoss li diġà kellna il-Eurobond u rajna riżultat xkien ta' dan wara l-ewwel 10 snin tal-eżistenza tal-Ewropa, il-pajjiżi kollha li kienu parti mill-Unjoni Ewropea eh, kienu jħallsu flejjes komuni għall-istess għan. Kienu parti mill-istess problema. Kien hemm prezz differenti marbut mal-munita, din kienet il-problema, ma naħsibx li dejn komuni ħajkun soluzzjoni għal problema korrenti tagħna. Barra minn hekk jeħtieġ li jkun hemm xi bidlit fit-trattati wkoll. U għalhekk irid noqogħdu attenti għaliex l-isfidi fuq medda qasira ta' żmien jistgħu jkunu importanti biex insibu soluzzjonijiet fuq medda twila ta' żmien. Irridu noqogħdu attenti għaliex jekk tipprova toħloq Eurobond jisek qed tipprova tagħmel reliġjon mingħajr ma jkun hemm min jemmen f'din ir-reliġjon. Klim lil hemm il-mikrofon. I understand especially in this l interpretu mhux qed jisma'. Ikompli l-kellim. Nafu li l-gvernijiet qegħdin taħt pressjoni kbira u ħafna jaħsbu li hemm pressjoni wisq kbira li jridu jiffiċċaw bħalissa dawn il-gvernijiet. Iżda jekk tippermetti li l-forzi tas-suq jew l-operaturi tas-suq jagħmlu l-istess li jagħmlu fl-ewwel 10 snin tal-eżistenza tal-euro din mhux ser tkun ta' siwi għalina fuq medda twila ta' żmien. Xorta waħda. Is-swieq ma jagħmlux differenza minn pajjiż għal ieħor. Jagħmel sens dan ti tkun taf fejn qed tinvesti l-flejjes tiegħek, flima kumpaniji qed tinvesti l-flus tiegħek u hemm ir-riski u r-riski jvarjaw minn pajjiż għal ieħor jew minn kumpanija l-oħra. Għalhekk jiena Għot iktar attent għal kompetittività li huwa l-aqwa mod biex nistimulaw l-ekonomija biex nikkonsolidaw il-budgets tagħna bħal pereżempju dawk li qed jagħmlu l-Irlanda u l-Portugal bħalissa u bir-raġun jagħmlu hekk u diġà nibdew naraw ir-riżultati. Jiena dan l-aħħar kont il-Portugal u ltqajt ma' ċittadini ordinarji hemmhekk u kellha l-impressjoni li ħafna ċittadini fil-Portugal rib xifer l-irdum li jitilfu l-aħħar tama tagħhom u naħseb li dan il-moment propizju huwa l-iktar moment diffiċli għal Portugiżi u għall irlandiżi Għaliex il-pajjiż u ċittadini diġà ħadu toma ħażina mill-pilloli eh, li ġew preskritti minnhom eh, mit-tabib u rridu issa naraw se jkollhom ir-reazzjonijiet tas-suq bil-ċifri tal-esportazzjoni fil-Portugal jew inkella fil-budget eh, fil-Portugal u diġà nibdew naraw riżultati ta' riżultati pożittivi, ta' fejqan. U rridu nimxu ftit ftit għaliex nafu li ċittadini Portugiżi qed ibatu kuljum. Imma x'inhi hija l-alternattiva? Jekk il-konsolidazzjoni tal-baġġett tieqaf, ser jiġri ħajselfu l-flus mis-sema? Ma nafx. Irridu noqogħdu attenti, irridu nkunu sobri f'min-naħa tagħna biex ngħinu l dawn il-pajjiżi u rridu nifmu li hemm bżonn li ntuhom daqqatit imma kulħadd irid jerfa' l-biċċa tiegħu, il-biċċa tar-responsabilità tiegħu biex bekk niksbu riżultati tajbin. President, fil-qosor, nixtieq nwieġeb lil Kalenen. L-Ewropa kienet opportunità ta' deb tal-Finlandja bisħobija ksibna ħafna kompetittività mit 30 post wasanna 3 post fi studju ta' kompetittività, essa nissiltu biex intejbu l-pozizjoni tagħna sena wara l-oħra, tajjibna wkoll il-kummerċ barrani, saħħaħna l-sigurtà soċjali u naqbel ferm ma dak li qal is-Sur Verhofstadt u l-attitudni tiegħu dwar l-importanza tal-Ewropa lina. Ma narax raġuni għala għanna nitkellmu dwar il-waqqa tal europa laqas biss għanna nispekolaw fuq xaġa bħal din, rridu nimxu lejn il-futur, rridu eh, nirfinaw l-iżbalji li saru, nindirizzawhom, nikkoraġuhom, nafu li diġà l europa mlet ħafna lejna u nista' nifhem li ftit snin oħra l zona Ewro u l-Unjoni Ewropea kollha kemmi ħateqleb għall ħjaru u ssir aktar b'saħħitha. Fuq il-federalizmu jiena niprova nitkellem ċaru tont bil-fatti u ċifri u l-kwistjonijiet u mux nqajjem id-dibattitu fuq termini astratti bħal federalizmu. Meta xaħat staqsini dwar jekk jienix favur jew le il-federalizmu jiena nistaqsi il-federalizmu Ġermanis tar-Renju Unit jew eh, stati federali tal-Ewropa. X-federalizmu qed nitkellmu dwaru? F'diskorsa qabel jiena provajt nevalwa x'neħtieġu namlu għall-Ewropa sabiex bekk tkun iktar kompetittiva, iktar b'saħħitha u iktar maquda. U għalhekk ejja jkollna dan id-dibattitu permezz tal-kwistjonijiet li għandna qoddimna. X'in neħtieġu nirriformaw, x'aħna biex aħna sodisfatti u x'inhuma l-isfidi l-kbar li għandna qoddimna. Għalhekk it-taxxa fuq it-tranzazzjonijiet nifhem il-loġika warajha bħala prinċipju m'għandix eh, ebda riservi kontrija, imma dan nafu li kiku applikajni aħna fil-Finlandja, jekk l-Estonja u l-Svezja ma japplikawix, ħatkun taħsara l-ekonomija tagħna u ma tkunx taġit imma tkun taħsara. U hemmhekk imbagħad le ma jkunx nixtieq li jkollna din it-taxxa. Fuq l-evasjoni fiskali, napprezza l-attivitajiet ta' deputati Ewropej fil-ġlida tagħhom kontra l-evażjoni tat-taxxa għaliex huwa kanċru kanċer tal-ekonomija moderna. Ma nistgħux nħallu sitwazzjoni bħal din li għandna dejjem minna l-bosta snin. Hija parti mill-fatt li għandna bżonn Ewropa aktar kompetittiva biex insibu soluzzjonijiet konkreti għall-evażjoni fiskali. Kuntent il-Kummissjoni kienet attiva ħafna f'dan il-qasam u napprezza l-attività tal-Parlament f'dan ir-rigward. Tkun xi tkun il-rappresentanza tagħna naħseb li l-maġġoranza tagħna favur li jkollna ekonomija tas-suq ġusta u miftuħa għaliex l-aqwa mod biex niġġeneraw il-benessri għaċ-ċittadini tagħna. Grazie ta' dan id-dibattitu. Vielen Dank, Herr Ministerpräsident Katain. Damit, meine Damen und Herren, ist die Aussprache. Grazie, Lissur. Katajnen dan itemmi dibattitu sanaddu għal votazzjoni.